Grazzi ħana votaw għada mill xaw nofs il-qoddim. Issa għanna prezentazzjoni fil-qosor dwar ehm, prezentazzjoni mis-Sinjora Toja. Jena kburija li il-fat li il-Parlament Ewropej qed jeżamina din it-tema sabiex dan is-settur jingħata eh, l-attenzjoni li jixtieq. L-ewwel net ovvjament irridu noħolqu ċertu iktar eh, eh, attenzjoni. Għanna di 10% ta' kumpaniji Ewropej li jinsabu f'din is-settur, ġifri qed nitkellmu fuq 90% ta' ta' xogħol u nafu li kemm nies jikkontribwixxu għal GDP għalek emżonnatu vizibilta istituzjonali eh, li jkun iktar ċar li jkun immirat li dawn in-nies dan is-settur qed nitkellmu fuq il-market economy hawnhekk għaw ċertu regoli, is-suq intern iridu jirrekonoxxu dawn il-fatti differenti dan jipproduċi u jaħdem b'xi mod f'ċertu differenzi imma huwa parti mis-suq madanakollu ġifieri. Għalhekk irridu naraw dan l-approċ soċjali biex natu ktar xogħol mis-solidarjetà dinjità tal-persuni. Ġifieri dan jaffettwa il-mod ta' kif jingħata x-xogħol. Għalhekk irridu naraw kif jaħdmu dawn il-kumpanniji bil-kapital u mhux għall-kapital niftakru x'kien qal Jacques Delors li dan kollu huwa parti mill-baggage intellettwali u mill-wirt intellettwali tagħna. Dan huwa parti integrali mill-mudell soċjali tagħna għalek irridu naraw kif dawn il-kumpaniji jistgħu jiġu modernizzati għax jaħdmu tajjeb fl-ekonomija tagħna il-kumpaniji normali ħafna drabi ikunu xiftit wis dajfa imma dan fuq dan qed nitkellmu fuq in-nies fuq il-ġeografija veru. Mannix, eh, ma, ma narawx il-ċertu eh, spekulazzjoni, naraw ħafna nies li jitħlu f'dan il-modell qed nitkellmu fuq utilità soċjali, għax qed nitkellmu fuq dak kollu li hu soċjali b'dan il-mod tejn in-nies għalhekk hija soċjali u għalhekk hemm bżonn li dan is-settur aħna ngħinuh u għandi ċiftit proposti fil-qosor. Hemm bżonn li nkunu eh, ċari bid-definizzjoni tagħna. Naraw min qed jiġi kopert, rridu nkunu nafu fuq min qed nitkellmu. Hemm bżonn ukoll naraw kif l-istati membri jkunu jafu intizi mal-fat ma kemm hemm nies qed jaħdmu f'dan is-settur, ma kif qed jaħdmu. Dan kollu rridu nagħmluh anke jekk jieħu żmien, imma rridu naraw eżattament fuq xiex nitkellmu. U forsi hawnhekk l-akademiċi u r-riċerkaturi jkunu jistgħu jgħinuna biex nagħmlu analiżi ta' dan is-settur. Forsi l-NSA, il-kooperattivi, hemm ħafna fondazzjonijiet Il-Kummissjoni Deġa ta' daqqa ta' definizjoni ta' dan kollu, ma' rridu naraw xirridu, rridu iktar rettej, burokrazija, rridu iktar liġijiet, le. Għax dan il-settur huwa ehm, ibbażat fuq il-motivazzjoni, fuq il-libertà. Ejja nċeraw dawk l-affarijiet li huma utli. U fejn eh, niddefinixxu affarijiet utli, rridu nsibu s-sapporta li jom. Kif se ngħinuhom? Jekk irridu konsultazzjoni u dialogu mal-Kummissjoni eh, Ewropea, ma' din id-dinja tal-xol soċjali, kif se jkun dan id-dialogu? Se tkun bis konsultazzjoni ad hoc, se jieħdu forma ta' programmi, ovvjament tal-Komissjoni biex deċidi fuq dan kollu, ma rrid issir riflessjoni. Il-networks Ewropej għenuni ħafna biex noħloq dan ir rapport il-Shadow Reporters u kol enħafna, il-Kommissjoni Verhoigen u kol kena kuntatti sinċiri ħafna miegħu. Nishti u nirringrazzjaw il-Kommissjoni għal dak kollu li qed tagħmel fil-qasam tal-laqdiet. Imma Sur Kummissarju, inti rappresentant tal-Kummissjoni, hemm bżonn li tikkonsolidaw dawn l-inizjattivi sabiex tagħtu sinjal ċar għatu l-messagġ ta'kom sabiex il-Kummissjoni li jmiss ma terġax tibda x-xogħol mill-ġdid imma jkollha bażi biex eh, tibni. Grazzi. Thank you. President, members of the Parliament, the Commission welcome. Grazzi, Sir President, membri parlamentari, aħna nil-għaw l-inizjattiva biex ikonna inizjattiva fil riguard tal eh, ekonomija soċjali dan is-settur jixxaq li jiġi promoss iktar ekonomija soċjali u l-intrapriżi għandhom mod eh, speċjali kif jagħmlu negozju minħabba li jikkombinaw eh, l-ekonomija u l-prestazzjoni ekonomika bejn il-membri fir-rigward ta' għanijiet ta' negozju għal daqstant huma tajjeb biex jikkontribwixxu għall objettivi tal-ekonomija fil-qasam tal koezjoni soċjali, tal-impjiegi, protezzjoni tal-ambjent, protezzjoni tal-konsumatur u sigurtà soċjali. E, L-ekonomija soċjali u l-intraprizi huma parti mill-politika tal intraprizi tal kommissjoni tal, tal kummissjoni l-SMEs diġa jibbenefikaw mill-Small eh, Business Act. Eh, L-antana fir rigward tal-ekonomija soċjali li nikreaw ambjent legali u amministrativ fuq livell Ewropew u f'kull stat membru fejn eh, l-interprizi tal-ekonomija soċjali ta' kwalunkwe tip u daqs jistaw jil u l-sfidi li għat l globalizzazzjoni u l-problemi finanzjari. Il-politika tal-Kummissjoni timmira biex tigarantixxi li l-intraprizi tal-ekonomija soċjali kun jistaw jikbru iktar flimkien ma' kumpaniji oħrajn Il-Kummissjoni wkoll qed tagħti attenzjoni speċjali biex tassigura li politiċi oħra bħal pereżempju il-liġi tal-kumpaniji, eh, public procurement, eh, agrikoltura, insurance, banking, eh, svilupp reġjonali u oħrajn ikunu jistaw jieħdu konsiderazzjoni il-bżonijiet speċifiċi u il-miri speċifiċi Eh, għal dan it-tip ta' entreprizi biex nikkonkludi servizzi tal-Kummissjoni qegħdin jaħdmu fuq dokument li ser konsiderazzjoni il-progress li sar mill-2004 fuq il-promozjoni tal-kooperativi u li ser jassessa u koll situazzjoni ta' intraprizi soċjali tal-ekonomija u jiproponi azzjonijiet ġodda jekk ikun neċessarju. Grazzi għall-attenzjoni. Grazzi ħafna kummissarju għada ser nivvutaw fuq u fl nofs. Issa ser ikollna prezentazzjoni fil-qosor ta' rapport Sampasi dwar is-saħħa mentali, rapporter għandu l-kelma għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi. Illum eh,